hemm bżonn ta' kumpens sħiħ għallif lif tal-ġenituri u l-ħaddiema l-irġiel ukoll jkunu jistgħu jieħdu ħsieb it-tfal u jgawdu mill-lif tal-ġenituri. Grazzi tas-sew, Signor President. Sanal u dibattitu tagħna sar nivutaw l-erba fin-nofsija dwar ir-rapport ta' signora Estrella u għada fin-nofsija ser nivutaw dwar rapport tal-Onorevoli Thompson. Sinjuri, l-punt li jmiss fuq l-agenda Wa dibattitu konġunt dwar il-fejm qafos bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. Aħna nażewġ rapporti mill-Onorevoli Rangel, reviżjoni ta' ftehim qafas l-ewwel net, reviżjoni dwar ir-relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, u apparti dan għandna l-adattament ta' regoli ta' proċedura tal-Parlament għal ftehim qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Il-rapport l-Onorevoli Rangel għal erba minuti. Grazie ta' sew, Signor President. Frabta ma dawn iż-żewġ punti. Jiena fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali nixtieq nirringrazzja l-ħidma li saret mis-Sinjura Wallis, Rebecca Hams, Nervoli Swoboda, li huma kienu parti mit-tim tal-Parlament eh, fejn huma negozjaw mal-Kummissjoni dwar dan il-ftehim. Jiena nixtieq nisħaq dwar l-ispirtu ta' kooperazzjoni li kien hemm il-President tal-Kummissjoni, kol kummissjoni Sefcovic u il-personal tiegħu fil-Kummissjoni l-ġdida. Jiena naħseb illi aħna nixinna namlu bieċa xol tajba. Dan huwa ftejim storiku, huwa l-ewwel ftejim qafas mit-Trattat ta' Lisbona. L-ewwel ftejim qafas illi huwa direttament ibbażat fuq bażi legali speċifika miktuba f'dak it-trattat. Artikolu 109 fit-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jena naħseb illi rabtiet bejn il-Parlament u l-Komissjoni kienu rabtiet mill-qrib aħna spiċċajna f'kompromess bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, bilanċ bejn iż-żewġ istituzzjonijiet f'rabta ma' regoli l-ġodda taħ il-rwol il-ġodda tagħhom taħt it-Trattat ta' Lisbona jiena naħseb illi f'dan it-tim ta' negozjati aħna ħdimna pożittivament. fil qafas aħna nexxinna nistabilixxu it-tisħiħ tas setat taħt it-Trattat ta' Lisbona. Dan japplika għal proċedura leġislativa għall ta' tax-xogħol. Pereżempju, il-Parlament ser ikun involut fil-programm ta' ħidma tal komissjoni U l-użu ta' soft law fejn il-kompetenzi il leġislativi tal-Parlament ikunu involuti punt importanti immens huwa it-tisħiħ tal-setat ta' skrutinju li għandu l-Parlament. Meta aħna ħafna regoli għal president u l-membri l-oħra tal-Komissjoni fil tal-involviment tagħhom hawnhekk fil-Parlament kien hemm x'affarijiet li tneħħew li huma marbuta mal-entitajiet regolatorji u inkella trattat internazzjonali. Hawnhekk aħna għandna setat ġodda li ġejjin mit-Trattat ta' Lisbona. Aċċess għall-informazzjoni importanti wkoll, mod partikolari aċċess għall-informazzjoni klassifikata u informazzjoni konfidenzjali. Apparti minn hekk, l-iskambju ta' informazzjoni U ċertu punti bejn il-reprezentanti tal-Komissjoni u l-Parlament, per eżempju, aħna nafu illi. Illum huwa possibbli biex il-Komissarju responsabbli affarijiet kostituzzjonali huwa jattendi għal punti relevanti fil laqgħa tal-konferenza tal-presidenti, per eżempju, u dan id-dialogu bejn il-konferenza tal-presidenti u l-konferenza tal-presidenti tal-komitati u kol tendenza tal-Komissjoni fil-Parlament ġew imsaħħa. Grazzi għal ħin li għanna għal mistoqsijiet li ser japplika u kol għal komissari individuali, sa mux l-komissjoni bis. U għalek, grazzi għal bilanċ ta' setat li għen fi trattat ta' Lisbona, għawnek għanna ftejim li ser jitċara xiftit l-affarijiet. Għanna ftejim li ser jizgura li trattat ta' Lisbona ser ikun jista' jidħol fis-seħ darba l-dejjem. Issa fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Sefkovic. Grazzi tassew, Sinjora President, Onorevoli Membri. Għalija huwa pjaċir kbir illi nissieħe fi dibattitu ta' dwar il-reviżjoni tal-ftejjem qafas bejn iż-żewġ istituzzjonijiet Jiena sodisfatt il-istituzzjoni se tivvutaw nhar l-erba tirrakkomanda biex il-Parlament iħaddan il-ftehim qafas. Dan se proċess proċess illi beda daqs sena ilu meta daħal fis setra ta' Lisbona. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Lene u l-grupp ta' ħidma kollha l onrevoli Diana Wallace, l onrevoli Ruth Berend, l onrevoli Rebecca Harms, l onrevoli Hannes Swoboda u koll rapporter tagħna l-Onorevoli Paolo Ranger Aħna konnet naħdmu fi spirtu bi ċertu intensità diskussjoni tagħna kienu kostruttivi u diretti fl-istess waqt. Nafu li l-kompetenzi l-ġodda tal-Parlament taħt it-trattat li ser ikollhom impatt fuq kif aħna naħdmu bejn l-istituzzjonijiet dan rajni fi riżoluzzjoni tal-Parlament ta' 9 ta' frar 2010. U permess tal-istqarrija tal-President Barroso dakinhar stess. U għalhekk hija importanza kbira illi reviżjoni ta' ftehim għafas istituzzjoni tagħna ser ikollhom bażi solida għal relazzjonijiet reċiproċi tagħhom u ser ikunu jistgħu jimplementaw dawn l-affarijiet fl-ħajta kollhom tagħhom. Din ir-reviżjoni ta' ftehim qafas tibni fuq il-ftehim qafas attwali tal-2005. Illi kif rajna kien strument ta' suċċess illi mexxa il-relazzjonijiet tal-istituzzjonijiet tagħna. U f'dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni ta' suċċess aħna bdejna n-negozjati tagħna għal reviżjoni tal-ftejim qafas aħna bdejna f'Marzu. Jiena nemmen illi aħna il-kol sodisfatti bir-riżultati Paraporter Never jina nemmen illi din revizjoni hija kisba sinifikanti illi ser ta' profondixi relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet, ser toffri soluzzjonijiet prattiċi ser iżid il-kompetenzi tal-Parlament wara li daħal fis setra tat talisbona lisbona Għanna partnership speċjali bejn il-Kummissjoni u l-Parlament u aħna hekk qed impoġġuha fil-prattika. Xtin nitkellem dwar il ftit elementi fejn aħna ksibna progress il-ftejim u għaf timetable u regoli għal dialogu strutturat bejn istituzzjonijiet li permetti biex il-Parlament jagħti input importanti meta kummissarju ikunu taħej il-programm ta' ħidma tiegħu bħala kontribuzzjoni għal programmazzjoni tal-Unjoni Ewropea u jwaqqaf regoli dettaljati dwar kif il-Komissjoni tista' tinforma il-Parlament dwar konklużjonijiet ta' ftehimiet internazzjonali. Regoli hemm regoli wkoll dwar l-informazzjoni klassifikata u dawn nistgħu huma f'konformità mal standards internazzjonali. Hija ser tiffaċilita l-involviment tal-Parlament f'negozjati internazzjonali. Hija tuqaf regoli wkoll marbuta mal-aċċess għall-informazzjoni fil-rigward ta' pariri li nataw l-Komissjoni. Jina nittama illi dan it-tejjeb id-dialogu tagħna wkoll fil-rigward tal-ippjanar u niżguraw li l-Kummissarji dejjem ikunu preżenti anke jekk l-ftehim għadu ma dax fis-seħ aħna diġa qegħdin implementaw element importanti tiegħu, pereżempju frabta mal-tejja tal-programm ta' ħidma tal-Komissar tal-2011, il-President Barroso fis-7 settembru għamel l-istqarrija dwar l-Istat tal-Unjoni nattendejt il-konferenza tal-Presidenti. Fis-7 ottubru il-kulleġġ u l-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitat iltaqgħu ġewwa Berlajmon. U nhar l-erba' il-President Barroso wkoll ser jiltaqa' mal-konferenza tal-Presidenti għal darbohra. Dan kollu ser I-tejjeb il-dialogu politiku bejn l-istituzzjonijiet tagħna u l-perspettiva tiegħi jiena nixtieq ngħid li aħna fassanna l-aħjar strumenti permezz ta' dan il-fejjem qafas. Eżis membri kif tafu il-negozjati kienu twal u kellna bżonn ta' sforzi miżewġ istituzzjonijiet biex wasalna għal dokument illi jaqdi ħtiġijiet ta' tnejn, l-interessi ta' tnejn. Aħna konna nafu li Fir-rigward tal-programmazzjoni tal-Unjoni, aħna ridna nivolvu wkoll il-Kunsill. Il-Kunsill għażel illi ma jkunx parti minn negozjati għal reviżjoni dwar ftehim qafas. Aħna provajna ma nbasrux minn qabel ċertu kwistjonijiet illi rridu niftamuhom mal-Kunsill l qabel kollox. U għalhekk in-negozjati miż-żewġ naħat għamlu sforzi sinċeri biex jirrispettaw il-bilanċ tal-istituzzjonijiet hekk kif infisser mit-trattati u l-impenn biex ikun hemm kooperazzjoni bejnietom. Dan jissemma fil-ftehim. U apparti minn hekk il-Kummissjoni konvinta illi it-test li aħna sibna iħares id-drittijiet u l-kompetenzi ta' kull istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u jgħaddim it-test tal-iskrutinju legali. Madana kollu, emmin jgħid li l-ftejim qafas qed jipprova jikseb ħafna u l-sfida legali kontra l-ftejim jew l-implementazzjoni tiegħu ma nistgħux neskludihom. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni tgħid il-mozzjoni riżoluzzjoni għal din l-għażla tal-reviżjoni tal-ftehim qafasser tistabilixxi l-interpretazzjoni tal-Parlament. Din l-interpretazzjoni tmur lil mill-ftejjim li aħna kenna wara ċertu diskussjonijiet qed nitkellem dwar dispożizzjonijiet marbuta mill-informazzjoni għall parlament u ftemmit internazzjonali u l-inklużjoni tal-membri tal-Parlament bħala osservaturi kif ukoll id-definizzjonijiet u l-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta' soft law. Fil-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali, il-Kummissjoni ntqalilha illi it-test tal-framework agreement kellu varu legali biex nevitaw kull tip ta' ambigwità f'dan ir-rigward il-Kummissjoni taqra l-interpretazzjoni tal-Parlament. Onorevoli membri, il-Kummissjoni iżżomm mal-impenji li għamlet fil-ftehim hija għandalan illi tapplika il-ftehim skont it-test li aħna qbilna dwaru. Nixtieq niċċara illi l-Kummissjoni il muster tkun obbligata b'xi interpretazzjoni unilaterali ta' dan il ftejim qafas. il ftejim qafas kif aħna negozjajni seritina kull possibiltajiet li aħna nsibu soluzzjoni fl-interess tal-Parlament u tal-Kummissjoni minnar ma ninjoraw l-interessi u d-drittijiet ta' xi istituzzjonijiet oħra f'dan l-ispirtu aħna ser inkomplu npoġġu fil-prattika il-partnership speċjali bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u fl-istess waqt ser inkomplu nikkoperaw bejn l-istituzzjonijiet kollha. Jina nsab ħerqan biex nara illi darftejn jiġi firmat u jiġi implementat b'suċċess wara. Grazzi ta' sew, Sinjura President. Grazzi, Sur Kummissarju. Issa erba kellima fisem il-gruppi politiċi għal PPE l-Onorevoli Mendes de Vigo 3 minuti. Grazzi, Sinjura President, nasib fil-Parlament 18 sena ilu. Il Parlament Ewropew kien entità ta' konsultattiva ma kellux poteri dak iż-żmien. F'dawn l-18 sena rajna proċess fejn il-Parlament sar ko-leġislatur sieħ biex nikwota Francisco Lucas Pierce u għadda minn status ta' parlament deliberativ għal leġislativ. Issa meta ħna adottajna dan rapport l-erba, meta ħna adottaw dan rapport na l-erba ser naraw li dan ser ikun riżultat ta' proċess bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. Meta jien provajt nispjega li familja tiegħi li jinser imur Bussell biex nusen f'dibattitu dwar il ftej qafas bejn il-Parlament u l-Kummissjoni jiena kelli nispjegalhom fit-tul għaliex dawn huma affarijiet li ma sibonx fil-Parlamenti Nazzjonali. U n-nies ma jifmux għaliex għandna aħna neħtieġu f'temmiet bejn il-Kummissjoni u l-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni ta' dispożizzjoni ta' trattati. Dan irridu nagħmluh għal raġuni ta' sew sempliċi li semmija l-Onorevoli Ranger u l-Kummissarju Sefcovic ukoll. Ir-raġuni hija li aħna rridu nkunu effettivi. Niftejjem qafas għandu lan illi neħi minn qabel ċertu problemi li jista' jkun hemm minħabba l-iskrutinju tal-Parlament u l-kodiċi ta' kondotta. U għalhekk jiena naħseb li aħna hawnhekk għanna stampa għaqlija ta' demokrazija Ewropea, demokrazija li bbażata fuq il-konsens, fuq il-qbil. U mhux demokrazija oppożitorja li naraw fil-pajjiż individwali. Aħna rridu neliminaw kull problemi minn qabel. Iftajim qafas ser jevita kull tip ta' problema fil-ġejjeni u se jirpodi fil-pratika dak li jgħidu trattati għawna l dispożizzjonijiet fi trattat ta' Lisbona u jasaġa loġika li nibnu fuqhom. Jiena nixtieq nrotħajr il-tim tal-Parlament kif ukoll ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni għaliex wasanna għal ftehim raġonevoli meta naqraw wieħed ikun sorpriż illi jisma' xi parlamenti nazzjonali jgħidu illi dan jista' jnaqqas is-setat tal-Kunsill. Il-Kunsill il kunsill u għal-kolleġizzatur liħor. Aħna għedin naħdmu tajjeb ħafna mal-Kunsil, aħna zewċ partijiet indaqs. Dak għandu xaqsam il-leġizlazzjoni, aħna maħnix niprofaw neħdu l is-seta tijaw. Aħna rridu nkunu effettivi, komissarju Sefkovic, inti l-qat il-musmar fuq rasu. Inti għed l-interpretazzjoni ta' artiklu 6 u 7 fil-mozzjoni, il-mod kif il-pozizjoni jaqra il-pożizzjoni f'rigward rigward ta' trattati internazzjonali ma nasibx li hemm xi ħaġa stran bemmek. ovvja li parlament ikun involut u jieħu parti fin negozjati fejn ikun hemm il-Kummissjoni. Aħna nafu dwar xiex qegħdin nitkellmu hawnhekk. Qed nifraħ li żewġ naħat. U aħna ser nibdew biberija ġdida hawnhekk. Grazzi tassew. Issa għal-essendi l-onorevoli Rotondo, żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Jiena ser intenni dawk il-qalu kelliema l-oħra. Apparti il-problemi tekniċi li jista' jkun hemm hawnhekk għandna xi ħaġa sinifikanti. Hija xi ħaġa li rridu narawha bħala ħidma paralela parallela mal regoli ta' proċeduri. Dan niftajim għaffas flimkien ma' regoli ta' proċedura ser jistabilixxu l-istruttura demokratika tal-Unjoni Ewropea. Jina nħoss li rwol il-ġdid ser kollu l-Parlament għat trattat ta' Lisbon ser jkun dak ta' Kamra Legislativa. Aħna ser ikunu qegħdin nistabilixxu l-bażijiet għal mod raġonevoli ta' kif aħna nistgħu naħdmu. Huwa importanti illi millum il-qudiem aħna kun nistgħu nfittxu dialogu u kunsens mal-Kummissjoni u l-Kunsill dwar il-leġislazzjoni ġdida Ewropea. Aħna għandna regoli tal-proċedura tagħna u dan il-fejjim qafas illi jistabilixxi l-bost elementi ta' relazzjonijiet tagħna. Nixtieq nisħaq hawnhekk pereżempju dwar l-importanza tal-iskrutinju tal-Parlament fil-konfront tal-Komissjoni jiena sur Sefkovic nemmen li aħna rridu nistabilixxu mekkaniżmi biex jippermettu biex il-Komissjoni tkun preżenti palma aħna ftemna f'din il-proposta u għalhekk il-komissari jkun jistgħu jiġu hawnhekk u jwieġbu għal mistoqsijiet diretti biex bekk aħna jkollna rispons tweġibiet immedjati fl-oqsma li aħna nkunu qegħdin nittrattaw. Biex nitkellem dwar paragrafi 7 u 8 jiena nixtieq ngħidlek li nifhem il-punt tiegħek huwa minnu il-Parlament m'għandux għalfej jkun parti fi negozjati fin-negozjati iżda żgur illi inti tifhem illi aħna hawnhekk esprimejna pożizzjoni ta' prinċipju. Xewqa għal ġejjieni fir-rigward ta' relazzjonijiet tagħna fil-konfront tal proċessi internazzjonali ta' negozjati. Grazzi ta' sew issa fisem l-għalde l-Onorevoli Daff. Aħna, Iva, smajna b'interess kbir il-diskors tal-Kummissarju Sefkovic li donnu kien iktar interessat li jattaka l-Kunsill milli l parlament dan huwa minnu għax jekk il-Kunsill li qed nara li mux jatawnek eh, lejla. Kiku il-Kunsel kien interessat li jieħu bis-serjetà li jisir parti mill-deċiżjoni għafas dan seta għamelek. Pala parlament aħna nafu li ek kif aħna u fil-prattika Lisbona irridu aħna nizerċitaw is-setat ġodda tagħna b'diskrezzjoni kif ukoll responsabilità. Aħna wkoll impenjati li insaħħu is-setta tal-Unjoni fl-arena internazzjonali fin-negozjati internazzjonali permezz ta' performance xirqa mill-Kummissjoni nixtieq jiena nisħaq fuq eh, il-bżonn li l-President Barroso jirrevedi il-kodiċi ta' kondotta tal-kummissarji, speċjalment id-dikjerazzjonijiet finanzjarji. Aħna konna konxi ta' xi djufijiet li ġew esposti proposti waqt l-approvazzjoni tal-Parlament. Grazzi. Herzlichen Dank. Für die Europä Grazzi ħafna. al l-ICR is-Sur Ċaneski għal minuta. Grazzi ħafna. Is-Sur Divigo, il-kollega tagħna Spanjol, qal li għandu l-problemi jispjega l familja tiegħu stess dawn ir-relazzjonijiet legali bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Forsi għax għandu iktar paċenzja, forsi għax jiena mandi l-ebda intenzjon li niddiskuti dawn il-kwistjonijiet mal-familja tiegħi. It-trattat tal Lisbona sar isu blind date. Mhux tajjeb li issa biss aħna t-nispeċifikaw il-kompetenzi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa tard ħafna. Imma aħjar dawn l-affarijiet l-amluhom tard u mhux iktar tard, ejjew niddiskutu dawn fil-qafas tal-ħibiberija kif ukoll relazzjonijiet preċiżi bejn il-Kunsil Kummissjoni u Parlament ħafna aħjar milli niddiskutu biss il-ħibiberija. Grazzi ħafna għal EFD Morton Match Smith. Grazzi ħafna, Signora President, jena nishti eh, jena nuża din l-opportunità sabiex nirringrazzja Sur Angel għal din il ħidma ferm tajba u fuq xi taqsimiet partikolari tar-rapport tajb ħafna jekk nirċievu u nagħmlu progress meta nirċievu iktar informazzjoni mill-Kummissjoni Progress jekk ikun hemm iktar skrutinju mill-Parlament irid ikun hemm iktar trasparenza fil-kooperazzjoni tagħna qasam li huwa importanti ħafna iktar milli nesprimu id-disappunt għanna aħna nippruvaw nkunu pozittivi fuq eh, il-politika komuni eh, tal-affarijiet barranin is-CFP jiena ngħid iva trattat ta' Lisbona ġala darba ma nagħmlux trasferiment ta' sovranità jiena attiva. Iva, iva eh, serħulna moħna li dan mhux se jkun il-każ issa qed naraw li hemm setat eh, li aħna se nieħdu li qabel ma ntibċipajniex li rridu nieħdu qed nitkellem dwar l-CFP kien hemm ħafna li kellhom l-opportunità li jgħidu le pereżempju l-Irlandiżi, l-Olandiżi dawn daħlu fil-dibattitu bl-istennija li ehm, is-CFP ehm, is-sovranità kienet eh, tibqa' taħt l-istati membri imma issa mhux se jkun hemm eh, involviment tal-Parlament mux affiljati sur bronz, jiena mux sen fit tentazzjoni li not ngħid li ma jisarfu xej dawn il-ftejmit, jiena se niprofa nġutika eh, dawn l-affarijiet fuq il-merti u eh, l-aspetti negativi u koll. Il-parlament Iva eh, kellu influenza, kellu suċċess u issa miktar dmir li l-Kummissjoni tikkonsidra inizjattivi leġislattivi mill-Parlament ikun hemm eh, mistoqsijiet u ħin għal eh, mistoqsijiet u involviment fin negozjati internazzjonali kif ukoll affarijiet oħra. Imma din ir-relazzjoni mal-Kunsill irrid eh, jispiċċa bit naqis tas-seta ta' dan il-Kunsill. Ġifieri l-interess tal-istati membri u hemm sproporzjon fil-parlament eh, għax il-gruppi l-gbar dawn isom għandhom iktar setat imma m'għandhomx ikollhom iktar setat minn dawk li jiġu mill-partit ta' mhux affiljati. Mbagħad kien hemm ftehim fl-2005 u il-Parlament imma ma ġiex eh, trattat kif suppost kien hemm eh, iva kien hemm ftehim dwar trasferiment eh, tad-dejta mal istati Uniti u meta il-gruppi tal-Libe saqsew il-għala hemm xi segretezza dawra ma' min qed jieħu ħsieb dan in-negozjati, it-tweġiba ma kinitx waħda li għamlet sens. Issa sur Jakolino għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Senjura President. Jiena nixtieq ukoll nifraħ lin negozjaturi għal dan ir-riżultat pożittiv li inkiseb u fi żmien pjuttost qassir. Din l-affermazzjoni konkreta ta' dialogu interistituzzjonali huwa dan il-ftehim, ftehim li aħna nażbu li jista' jiġi approvat eh, nar l-erba' u Dan huwa tajjeb ħafna għax ir-rwol tal-Parlament Ewropew huwa msaħħa kif hemm miktub fit-Trattat tal-Lisbona miktar kooperazzjoni mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet u dan huwa tajjeb ħafna minħabba x-xogħol il-ħidma ta' min in-negozja mingħajr dubju ta' xejn il-Parlament jafda fil-Kummissjoni u permezz ta' monitoraġġ wieħed irid jagħmel dan il-monitoraġġ tal-programmi li ġew approvati kif ukoll fuq ir-riżultati li jinkisbu. U aħna wkoll nasbu b'mod pożittiv dwar il-Kummissarju u l-ħidma tiegħu kif ukoll li trid tingħata l-informazzjoni għandha dik li hija koperta bis-segreterzja. Jiena ma naqbilx ma xi emendi li fl-opinjoni tiegħi dawn qed jimxu bil-kontra dak li eh, nixxi u jikontradixxu lilhom infushom imma Jena naħseb li rrit ikun hemm tip ta' koerenza speċjalment jekk naħsbu fuq l-abbozz kellu kemmu jiena konvint li Permezz ta' dan id-dokument jiena naħseb li nistgħu nirfinaw xi ftit l-affarijiet u nistgħu wkoll nevalwaw b'mod aħjar l-impatt fuq il-leġislazzjoni individwali u nistgħu insaħħu relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali li ta' spiss ma tantx jafdaw f'din l-attività u dawn l-attivitajiet ukoll aħna naqblu ma dak li ntqal dwar l-Aġenzija u jiena wkoll nixtieq li kunna iktar disponibilità ta' DGs biex nala nishtiq jiena najt li nispera li l-Kummissjoni tapplika eh, b'mod mhux burokratiku dan il-ftehim. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gurmaj għal minuta u nofs. Kummissarju kollegi, jena metni u pjaċir li dan il-qastejn għafas u għat-titjib meta nqabluħ ehm, ma li kellna qabel kif ukoll titjib fir-relazzjoni mal-Kummissjoni u dan jirrifletti setat il-ġodda tal-Parlament Europa wara t lottat ta' Lisbona. Il-ħidma eh, kienet eċċellenti wara il-ħidma eh, tal-grupp ta' ħidma u issa għandna ftejm revedut u dan iwasal għal ħafna titjib fil vpnr skrutinju tal-Parlament obbligu li tiġi tal-informazzjoni kif ukoll il- Naparlament jattendi l diskussjonijiet u l-Komissjoni ta' tendel diskussjonijiet tal-Parlament. Nishtiq nilqa Sir Sefkovic u jiena u koll nil l li il-Parlament se jiġi involut fin negozjati internazjonali dan e, u pass il-qoddim u nistaw nanticipaw ħafna iktar il-proċedura. Fil-opinjoni tiegħi element importanti segwitu tal-bit ta' inizjattivi mill-Parlament Ewropew jiena nilqa wkoll il-fatt li l-Komissjoni se tagħmel rapport fuq is-segwitu wara talba u dan se tagħmlu fi tletxur mill-adozzjoni. Il-umbat proposta se tinħarġ wara mm, mux iktar minn sena u e, se tkun inkluża fil-programm ta' ħidma ta' sena ta' qabel jekk il-Kummissjoni ma tressaqx proposta xi ta' tispjegazzjoni dettaljata li l-Parlament ta' il-għala mamliċ dan u dwar l-inizjattiva ta' ċittadini jiena nittama li segwitu ta' talbiet ta' ċittadini dan ukoll se mm, mm, jiġi deċsit b'rispett jiena attendejt il-Kumitat ta' ħidma jiena naħseb li Eh, eh, se il-relazzjonijiet bejn il-Konsil u il-Parlament u l-Kumitat se jitkomplu. Grazzi ħafna sur Kolman għal-minuta, Signor President id-deċiżjoni qafas fuq ir-relazzjoni bejn il-Kummissjoni u din l-awla eh, li ġiet introdotta mill-Trattat tal-Lisbona ġifiri l-Kostituzzjoni dan għandu jwasal għal proċess iktar demokratiku imma fil-verità qed nitkellmu dwar illużjoni ta' demokrazija xi il ħaġa ma teżistix dan il-punti huma importanti. Lisbona manda l-ebda awtorità demokratika jew morali fir-Renju Unit u ġew ingannati l-Ingliżi eh, u dawn ma setawx jagħtu l-verdet tagħhom fuq it-trattati tibdiliet mhux se jinaqsu is-setat ta' dawk li tal-Kummissjoni li mhix eletta u eh, m'għandix tirrapporta lil ħadd iva l-Unjoni se tkompli eh, tagħmel xogħol tagħha imma fis-segretezza kif dejjem għamlet u eh, hemm dawk li ivvutaw u aħna nivvutaw kontra dawn il-proposta peress li aħna ma narfux Lisbona sakemm nistar Unit ikunu jistgħu jieħdu referendum. Grazzi ħafna. Sinjura Flashikova għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Kummissarju. Jiena ferm kuntenta li illum nistgħu niddiskutu ir-reviżjoni tal-ftiem għafas bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Ir-reviżjoni tikkonferma u tisħaq fuq il-pożizzjoni iktar b'saħħitha tal-Parlament Ewropew wara Trattat ta' Lisbona. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-ftehim bejn il-Kummissjoni u l-grupp ta' ħidma tal-Parlament Ewropew U nishtiq nirringrazzja l viċi ċer tal-Kummissjoni għall l-involviment personali tiegħek dwar il-ftejm għafas il-pozizjoni um, iktar imsaħħa tal-Parlament tagħmel l-Unjoni iktar demokratika. Aħna li ġejna l-etti mill-ċittadini tal-Istati membri aħna se ntejbu u namlu l-almutanna biex ntejbu l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u il-Kummissjoni se jkollha tagħmel rapport li nadwar miżuri speċifiċi qed nitkellem jiena dwar kull talba leġislattiva u nixtieq ngħid hawnhekk ukoll li intkom tridu titolbu l-permess tagħna jekk il-kodiċi ta' kondotta tal-Kummissjoni se tiġi mibdula aħna nilqgħu l-fatt li taħt il-ftejm il-ġdid il-Parlament se jkun informat mod iktar trasparenti trasparenti dwar trattati internazzjonali li se jisiru. Hemm ħafna miżuri fuq il-reviżjoni tal-ftehim avas u jiena konvinta li dawn kollha se waslu għal kooperazzjoni iktar effettiva msaħħa bejn l-istituzzjonijiet u se jkun hemm implementazzjoni koerenti tat trattat tal-Lisbona. L-aħħar ma mhux lanqas nixtieq jiena nisħaq fuq punti ieħor importanti, miżura importanti li se taċerta li jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib mill-Parlamentu ċittadini u għet nitkellem dwar l inizjativa ta' ċittadini. Grazzi ħafna il-kellim li imess is-sur eh, Swaboda. Nishtiq nir-ingrazzja il-rapporter il-report u nishtiq nirringrazzja s-sur Sefkovic eh, il-ħidma ma kienieċ fatli, eh, faċli u ma kienx imsiħba ta' negozjati faċli imma riżultat kien pozittiv u bekk mm, għanna bazi tajba għal kooperazzjoni u nkisbu il-miri. Issa, dak li għanna mhux biss eh, eh, li l-affarijiet huma iktar trasparenti, imma jekk naħdmu flimkien Mannix aħna mbagħad ikollna xi effett negattiv fuq il-kunsill. Xi kultant il-kunsill li su xi tifel jew tifla eh, żgħir ġifieri meta wieħed jieħu l-ġugarelli tiegħu u mbagħad dan jieħu għalih. Jekk eh, aħna nixtiequ li jkollna politika tal-affarijiet barranin u ftejmiet ta' kummerċ aħjar li naħdmu flimkien għalkemm il-kunsill mhux jagħtawnek illum. Sur Arif għal minuta. Signora President, eżis kollegi, aħna nafu li trattat tal-Lisbona kif smajna saħħaħ il-setat tal-Parlament imma hemm ftit li huma konxi dwar it-tibdiliet radikali se jseħħu speċjalment fil-politika tal-kummerċ minħabba trattat tal-Lisbona l-Parlament se jirratifika l-ftejmiet internazzjonali kollha dan qed iwassal għal ħafna Hmm, konfużjoni, per eżempju, il-ftejmit mal-Korea, imma aħna rridu mmorru l-lin mit-trattat jena t-nitkellem fissem il-komitat u minn kajja xi rezistenza jien għandi messaċ ċar li rrit natikom jekk il-parlament se jivvalida xi ftejim tal-kummerċ dan għandu jisir fil-bidu tal-proċess. Fir-relazzjonijiet tagħna mal-Kummissjoni aħna se niġu konsultati fuq il-mandati kollha negozjati jiena ferm kontent u nixtieq il-Kunsill u l-Kummissjoni li jkomplu jħarsu l-prinċipi demokratiċi li jedin fil-qalba ta' din it trattatu u nixtieq nitlob lill-kollegi eh, tiegħi li donnom għandhom sindroma ta' Stokkolma u nixtieq nitlobkom li nużaw u nisfruttaw is-setat kollha u drittijiet kollha li għandna għad dispożizzjoni tagħna. Is-sur Millana il-ftejm qafas bejn il-Parlament u l-Kummissjoni ta' dina bażi għal rabta mill-qrib bejnietna sar ħafna progress eh, fil-proċedura ġifiri MTT fil-sistema leġislativa iktar kontroll mill-parlamentu u l-obligu li tina tal-informazzjoni kif ukoll il-presenza tal-parlament. U imma il-punt li rrit l-iktar fuq li il-progress li sar fil-dimensjoni interistituzzjonali ġifiri tal-relazzjonijiet internazzjonali ir-rwol li jena tal-parlament huwa dmir dritt. Mannix aħna niddupitaw li il-Parlament jikollu prezenza f'dawn il-konferenzi internazzjonali eh, li din hija responsabilità. Il-fatt li hemm osservatur ta' MEP fil per eżempju tas-sajt eh, dan juri l-importanza imma irrid ikun hemm preżenza tal-Parlament ma nistgħux nimxu minnajrom. Inqasad il-mikrofonu tal-kellim. So, nun kommen wir zum Catch the Eye Verfahren und als erstes erhält Issa naddu għal proċedura Catch the Eye, Signora Reuteva għal minuta. Jena għetneħu pjaċir l-Kummissjoni Ewropea qed tgħid li fil-futur biex ikollok suċċess id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod li huwa l-iktar demokratiku rridu nsaħħu r-rwol tal-Parlament Ewropew il-ftehim mal-Kummissjoni se saħħaħ il-pożizzjoni tal-Parlament li lin mit-Trattat tal-Lisbona jem ferm kuntenta li dan il-ftehim se jpermettilna jkollna iktar eh, valutazzjoni tal-impatt u jkollna idea iktar ċara ta' talbiet li eh, l parlament Ewropew jagħmel il-membri irrid ikollhom iktar libertà li jkunu jistgħu jikkonsultaw id-dokumenti ma nix ikollna biss eh, affermazzjoni formali rridu aħna iktar informazzjoni ħalli bekk permezz tan-negozjati jista' jkollna influwenza reali. Għal-futur il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jikkollaboraw b'mod aħjar mal-Parlament. Grazzi ħafna il-kellim li jemmis taħt kaċrijaj, Signora Ċer, Kummissarju Trattat ta' Lisbona wassal responsabilta ġodda kemm għal-Parlament kif ukoll għal-Kommissjoni u tajjeb li inqas minn sena minn mindu daħal fis seħi trattat għanna ħna revizjoni ta' dil-ftejm għafas dwar il-kooperazzjoni aħjar eh, li għandha xtaqsam ma' li nimxu ma' dmirijiet u l-ħidmit tagħna permezz tal-proċeduri mhux se jkun hemm xi nuqqas ta' ftejm meta jittieħdu d-deċiżjoni istituzzjonijiet. L-Unjoni hija bbażata fuq ftejmiet bejn il-Stati Nazzjon u, u ma taw xi setat l-Parlament u l-Kummissjoni għalhekk it-trattament u trattat tal-Lisbon għandu x'jaqsam ma' responsabilitajiet ukoll li rridu jsiru l-Parlamenti Nazzjonali u inti kummissjoni trid tikkonsidra dan il-punt. Grazzi ħafna. Sur Obermeyer. Grazie ħafna, Signora President. Il-Kunsil u il-Parlament se jkunu involuti u se jkollam iktar setat. Il-Kummissjoni Iva tressaq proposti għall-Unjoni Ewropea lek imma hemm deficit enormi fit-Trattat ta' Lisboni biex Lisbona biex aħna nkun nistgħu nużaw dritt ta' inizjattiva tagħna rridu aħna nwessaw xi inizjattivi u prerogattivi irridu nkunu nistgħu ninformaw u ninvolvu ċittadini f'mument bikri tal-proċess leġislattiv dwar relazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament din ir-relazzjoni għandha tissaħħaħ u l-politika tal-affarijiet barranin m'għandix tkun il-bot miċ ċittadin u xi ħaġa burokratika biss. Grazzi ħafna Sinjura Bazisku għal-minuta. Grazzi ħafna, grazzi Signora President, jiena naħseb li il-ftejm il-ġdid se mm, wasal għal tibtib fir relazzjonijiet bejn il-Parlament u il-Kummissjoni għal periodu sal-2015. Sam dan huwa żmien propizju għal din ir-relazzjoni ġifieri ftit wara dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona regoli l-ġodda jagħtu definizzjoni ċara tal-responsabilitajiet politiċi taż-żewġ istituzzjonijiet waqt li dawn jisaħħu il-kompetenzi tal-Parlament Ewropew li reċentament eh, l-istituzzjoni ħadet fi trattat ta' Lisbona dwar trattament indaqs il-Parlament se jkollu l-istess drittijiet pal kunsill għal dak li għandix qasam għal aċċess għad dokumenti kemm jekk huma leġislattivi jew inkella jekk huma ta' xi tip ieħor. Għalhekk il-Parlament Ewropew se jkollu rwol imsaħħaħ fit-tħejjija tal- Eh, programm annwali leġislattiv u bekk iċ-ċittadini jista' jkunu iktar involuti fil-proċess ta' mm, tfassil tal-leġizlijiet. L-aħħar kellima taħt kaċ DI. għaj. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, nafu li jem eh, li trattat ta' Lisbona dan Dan dwilet eh, wara ħafna negozjati diffiċli u eh, Eh, dan kien hemm ħafna problemi u eh, l-istati membri ġew imġela li firmaw dan it-trattat ma kontra r-rieda ta' ċittadini. Eh, Ġifieri qed nitkellem dwar pajjiżi l-Ungarija. Ħafna drittijiet fundamentali ġew trasferiti mill-istati membri lejn Brussell dwar dawn id-drittijiet it-trattat ta' Lisbona mhux validu fl-Ungerija peress li l-attiġiet ta' ċittadini ma ġewx konsultati ma kienx hemm konsultazzjoni mal-NGOs u votajna fuq dan votaw fuq dan it-trattat mingħajr ma kienu jafu x'kien hemm fid-dokument stess, ġifieri dan huwa qisu dittatorjat. Grazzi ħafna Sur Sefkevic. Grazzi ħafna Sinjura President l-ewwel qabel kollox nixtieq jiena nirringrazzja lil eh, dawk kollha li tkellmu, speċjalment dawk li tkellmu b'mod ċar dwar l-appoġġ li għandhom għal deċiżjoni qafas peress li jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nafu kif se nikkooperaw b'mod aħjar fil-futur nixtieq jiena għal darba nisħaq fuq eh, il-gratitudni tiegħi lill grupp ta' ħidma kif ukoll it-tim tal-Parlament Ewropew għax aħna tajna ħafna ħin flimkien kien hemm ħafna negozjati eh, tqal imma il-dokument li għanna dimna l-lum u għal frott ta' dan jiena smajt jiena bir-reqqa il-kummenti tal-membri onorevoli smajt il-mistoqsijiet tagħhom xi wħud minn dawn eh, tkellmu dwar tas tħassib li għandhom għal-ftejm nixtieq nisħaq li għal-Kummissjoni huwa prinċipju importanti li prassi stabiliti u li għandhom saċċess bejn l-istituzzjonijiet għandhom jiġu mħarsa ġifiri id-deċizjoni għafas revedu timmandux iwasal li nimxu blura. U jekk naplikaw il-ftejm għafas dan se iwasal għal iktar titjib titjib li nistgħu naraw u iż-żewġ ehm, naħat għarfu li se jkun hemm xi diffikultajiet ta' interpretazzjoni ma qalu li huma lesti li japplikaw il-ftehim qafas revedut b'mod li huwa l-iktar konstruttiv u l-Kummissjoni impenjata li tagħmel dan. Membri onorevoli jiena konvint li eh, il realtà tu setturi li eh, ħafna tħassib li smajna l-lum mux se jkun minnu imma ħafna mill-affarijiet imorru li lin mill-kompetenzi tal-trattati. Eh, u ħafna affarijiet jistgħu jiġu korreġuti u jekk nirreaġixxi għal kumment li sar dwar l-istqarrija li jiena għamilt dwar il-kodiċi ta' kondotta jiena nixtieq eh, nikkonferma li daqt il-Kummissjoni se toħroġ bi proposta għal kodiċa ta' kondotta reveduta u skont il kundizzjonijiet tad deċiżjoni għafa se, se tfittex l-opinjoni tal-Parlament Ewropew b'mod propizju hekk kif ġie imwiet waqt in-negozjati biex nala eh, jina nixtieq nisħaq li jekk aħna se niskopri se jkun hemm xi problemi uħorġu xi problemi għal darba oħra flimkien se nippruvaw nsibu soluzzjoni fil-fatt aħna qed nanċeċipaw diġà reviżjoni ta' deċiżjoni fi fil aħar tal-2011 eh, ħalli bekk nistgħu nikkorreġu li żballi u għalhekk jiena nistenna bil ħer għalli nerġa' nikkolabora magħkom għabbażi tar reviżjoni tal-ftehim qafas u nittama u tnisten li ehm, se jkun hemm appoġġ għal deċiżjoni qafas f'nar l-erba jiena nittama li dan l-ispirtu pozitiv se jitkompla u fir relazzjonijiet orali bejn l-istituzzjonijiet eh, kollha tal-Unjoni Ewropea għax iċ-ċittadini dan li qed jistennew minna u dan li aħna rridu nagħtu. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Nun, äh, Grazzi ħafna, Kommissarju. Għal darboħra, rapporter tagħna Sir Rangel. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora President, eh, biex nala jena nishti eh, eh Nimbaza l-kummenti tiegħi fuq dak li ntqal waqt id-dibattitu u nixtieq nisħaq fuq dan il-punt. Għan prinċipali tad deċiżjoni għafas kien li naċċertaw li fix-xogħol leġislattiv eh, normali u fil-budget il-Parlament u l kunsill se jitpoġġew fuq l-istess livell, jiġifieri jrid ikun hemm ugwaljanza bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Rridu aħna nħarsu l-bilanċ ta' setat li dawn ġejjin mit-trattat tal-Lisbona rridu nħarsu il-prinċipju li jinqasmu dawn is-setat ħalli bekk il-Parlament jista' juża is-setat tiegħu b'mod aħjar U minn barra dan ix-xogħol leġislattiv normali tal-budget irridu aħna nsaħħu l setat ta' skrutinju id-deċiżjoni qafas dan il-ftejm qafas se jimpermetti dan u dan se jkun pozittiv għaż żewġ istituzzjonijiet imma għal kunsillu kola u għal istituzzjonijiet l-oħrajn b'mod speċifiku il-kunsilla x'issa se jkun hemm bażi ċara se jkun hemm pożizzjoni ċara, ġifiri umma se jkunu jafu x'sen huma relazzjoni, x'inhi relazzjoni bejn il-Parlament u il-Kummissjoni se jkunu jafu għabbiċċar Il-Kunsill inizjalment kritika eh, deċiżjoni qafas imma jiena naħseb li eh, huma fi żmien dawn se jarfu li din xi ħaġa pożittiva l-istituzzjonijiet kollha dan huwa għal benefiċċju taċ-ċittadini kollha tagħna għax se jkollna aħna ftehim l istituzzjonijiet u permezz tiegħu l-opinjoni ta' ċittadini jistgħu jinstemaw u nixtieq jiena nirringrazzja l kummissarju għal fatt li kien daqshekk trasparenti waqt id-dibattitu għalhekk nistgħu nagħlqu d-dibattitu tajt iċ-ċer u se nivvutaw aħna nhar l-erba' f'nofsinhar. Għalhekk, sinjuri, eżis kollegi, nistgħu aħna nkomplu bl-aġenda tagħna.